legali tal-Unjoni Ewropeja se jkollna wkoll Unjoni eh, li ħatkun iktar maquda f'dan il-qasam tal-kummerċ eh, barrani. Grazzi ħafna sul Moreira, il-votazzjoni ħassir għada f'nofsinhar. Il-punt li mis fuq l-agenda tagħna rapporti ħorta sur Vital Moreira u qed nitkellmu hawnhekk dwar lajnuna makrofinanzjarja lir Repubblika giza Sur Moreira, ni l-proċedura għandek il-mikrofonu għal 6 minuti, 4 minuti fil-bidu tal-dibattitu, 6 minuti wara. Tista tuża il ħintijak kif tixti u tazel inti. ċer, mandiċ ħabar tajba l-parlament, e, ma għal darbohra nixti nitlobkom sabiex tappoġġaw il-pozizjoni tal-Kumitat tiegħi, il-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali, qed nippruvaw aħna niġillu l-Kunsil fuq din il-kwistjoni, il-Kumitat Eh, fil-Kumitat tagħna ċeret jipproponi li din l-awla tapprova il-proposta tal komissjoni li ġiet ippreżentata eh, fl-aħħar tal-2011 biex eh, l-għajnuna makrofinanzjarja li tiġi provduta l repubblika Kirgiza ġifieri sa 30 miljun euro. Aħna adottajna emenda żgħira biss fil-premessi Jiġifieri sabiex aħna imbidlu għal proċedura konsultattiva fil-komatoloġija dwar il-kontroll tal-seta ta' implementazzjoni tal-Komissjoni tal-Stati Bermri. Sfortunatament mar niksbu ftejma mal-Kunsil fuq din il-kwestjoni. Il-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali ta' din l-awla ġi appoġġat minn maġġoranza wiesa fi ġifiri ġi appoġġat minħabba l-fema tiegħu li jekk aħna se jkollna bżonn nużaw proċedura ta' komatoloġija xi ħaġa ovvjament li kien hemm ħafna fuq fuqha kien hemm u wkoll mela il-memorandum ta' fuq il-lajnuna mikrofinanzjarja għandi jiġi adottat mill-proċedura konsultattiva xi ħaġa li diġa ġrat fil-passat għal Moldova u l-Ukrajina u mhux bluzu tal-proċedura ta' e- e- eżami ġifri ta' studji li l-Kunsill qed jipproponi għax din il-proċedura tagħti e, l-istati membri permezz tal-Kunsill il-seta ta' veto fuq is-seta tal-implementazzjoni tal-Kummissjoni. Il-Kunsill jemmen li ir-regola ġenerali hija li l-proċedura ta' e, eżami ta' studju għandha tintuża u l-proċedura l-oħra tintuża taħt ċirkustanzi eccezjonali biss irid ikun hemm ġustifikazzjoni siewa nixtieq infakkarkom li e, dwar fatt li l-Kunsil bidda l-pożizzjoni tiegħu fuq din it-tema għax qabel huwa aċċetta l-proċedura konsultattiva għal lajnuna mikrofinanzjarju dan l-ftehim jiet mal-Ukrajna l-Moldova. E, rridu aħna niċċaraw il-kwistjonijiet innu qbil bejn il-Parlament u l il kunsil fuq il-għajnuna mikrofinanzjarja li l-Repubblika Kirgiza u l-Ġorġja mhuwiex xi punt sostantiv le mhux qed niddeċidu jekk jisħoq ilhom din l-għajnuna li jew le kolkemm aħna naqblu li iva jisħoq ilhom li l-għajnuna imma żewġ punti politiċi li hemm rabta bejniethom l qabel kollox hemm kwistjoni istituzzjonali jiġifieri kemm irid ikollhom kontroll l-istati fuq il seta ta' implementazzjoni tal-Kummissjoni fuq din il-kwistjoni u kwistjoni oħra li hija politika u li hija marbuta mal-ewwel kwistjoni, jiġifieri jekk il-Parlament jista' jaċċetta e, e, e, il-kontroll imsaħħaħ mill-Kunsil fuq il-Kummissjoni meta il-Parlament mandux jew ma jixxiqx ikollu l-istess livell ta' kontroll għalhekk il-Parlament irrid iżomm pozizjoni ta' sabiex jaċċerta li hemm bilanċ ta' setat kif hemm eh, miktub fil-Trattat tal Lisbona u aħna rridu ngħidu b'mod ċar li ma naċċettawx l-użu tal-proċedura ta' kompetoloġija għal konsil sabiex jirkupra setat li ġew delegati lill-Kummissjoni u li qed jitqasmu mal-Parlament Ewropew ġifieri importanti li nuru l kunsill li din l-istrateġija mhux se tinżamm mhux se tiġi aċċettata u aħna ma nistgħux inċedu l-interessi ta' din ir-Repubblika Kirgiża u l-Ġorġa għall-interessi ta' din l-istituzzjoni. Grazzi ħafna Vital Mirajra. Issa se ngħaddi l-mikrofonu lill-Kummissarju sabiex jagħmel reazzjoni għad-diskors tar-rapporter. Grazzi ħafna, President, membri onorevoli. Se nibda billi ngħid li l-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni huwa strument kruċjali fir-relazzjonijiet ma' pajjiżi kandidati u dawk tal-viċinat la darba naraw l-impatti negattivi tal-krizi tal-euro fuq dawn il-pajizi, l-Europa għandha tkompli mal IMF biex tistabilizza l-pajizi li hemm viċin l-Europa dan huwa fl-interess tagħna b'mod politiku u anki ekonomiku. Però bħalissa l-assistenza makrofinanzjarja hija mblukkata għal sentej la darba l-Kummissjoni adottat il-proposta multianwali f'jannar tal-2011. Emmek il-Parlament u il-Konsil ma qabżux fuq il-proċedura ta' krimonitoloġija kif qal eh, l-Onorevoli Moreira. Il-Komissjoni temmel li huwa kruċjali nsibu soluzzjoni jekk il-ux il-proċedura ta' studju jew kella konsultattiva għandha tiġi adottata l-memorandum ta' ftehim fil-kas tal-Repubblika Kirgiza tal georgia se nivvotaw għada. Però dan id-dawmin poġġa l unjoni Ewropea f'pożizzjoni diffiċli qed nitilfu l-kredibilità tagħna eh, rigward dawn il-pajjiżi ta' sħab tagħna. Hawnhekk se nistgħu nispiċċaw ukoll fi problem b'relazzjonijiet mal-Eġittu, l-Ġordan u l-Armenja li s-sottomettaw ukoll talba għall-MFA Għalhekk il-Kummissjoni tħeġġeġ lil parlament bitkompli tkompli dialogu mal-Kunsill u tikkonsidra li namlu zblok ta' dan l-istrument tal-MFA. Jiena naħseb li dan huwa kruċjali immen speċjalment għal bilanċ bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew u l kunsil tal-Ministri. Kif qal Sur Morera, huwa importanti immens. Li trattat ta' Lisbona inutquh fil-prattika u allura nosservaw ukoll anka l-ispirtu ta' dan il ftejm Anki wara tlet snin diffiċli tinduna illi ma nistawx naqblu fuq eh, suġġett importanti u sensittiv bħal dan għal politika Tana li għandu x'jaqsam mal pajġi tal-Viċinmat. Grazzi ħafna Kummissarju. Issa ija, nibdew bil-lista tal kellima tagħna skont il-gruppi politiċi. Għal PPE nagħti l-kelma l sur Bartolozzi. Grazzi ħafna President. Id-dibattitu tal-lum ġifiri fuq l-għajnuna mikrofonarizzjar l-Repubblika Kirgiza qed tippermettilna nirriflettu fuq ir-realtà ta' dan il-pajjiż sentejn u nofs din ir-Repubblika għaddiet minn kriżi intern inter, fuq livell intern, fuq livell politiku u fuq livell ekonomiku vera inħal bilanċ tal-istabil mingħajr ma kienx hemm stabilità. Issa il-pajjiż huwa iktar stabbli ir-riforma kostituzzjonali u l-rekwiżiti li qegħdin issa fil-Parlament wara l-elezzjonijiet prezidenzi potenzjali taw l-opportunità li dan il-pajis jieħu triq lejn riforma demokratika. Kemm il-darba l-Unjoni Ewropea sprimiet l-impenn tagħha li sa tkompli tappoġġa dawn il-progress li jinkiseb fil-Kirżgizkan u jiena wkoll eh, tajjeb li natu dan l-appoġġ huwa vera importanti dwar ġifieri importanti għal riformi demokratiċi u soċjo-ekonomiċi għal din ir-raġuni jiena nixtieq għalhekk ngħid li din il, dan it-tilwim legali li mhux qed permetti li jinkiseb ftim u eh, nittama li dal-waqt nkunu nistgħu nelbu dan it-tilwim u jinkiseb ftim u lajnuna tkun tista' tingħata lil Kirgiskan. U eh, dan id dawmin Dan u koll minn barra konsekwenzi diretti fuq il-pajis li għet jistenna lajnuna fil-fema tijaj għet u koll jaffetwaw l-immaġni tal-Unjoni Ewropea kollha kemm mi ġifieri kemm wieħed jista' jafda fuq livell internazzjonali. Reċentament aħna żorna bħala delegazzjoni eh, tal-Parlament Ewropew Eh, jena kont il-president dan zorna ġifiri il-pajis u fuq din il-kwestjoni rajna eh, kif eh, em minn dawn il-pajjiżi kemm hemm rispett eh, għad deċiżjonijiet l-Unjoni Ewropea sabiex insolvu din il-problema li insolvuha dan huwa element vera importanti sabiex natu kredibilità lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea speċjalment sabiex nikkontribwixxu sabiex natu stabilità u eh, ġlida effiċenti kontra eh, il-terrorizmu li vera huwa importanti għas-sigurtà internazzjonali. Gracias, signor Bartolozzi, in nombre de... Grazie, sur Bartolozzi. Fissem il-grupp ta' soċjalisti s-sur Gutax. Grazzi, President. Jena nil għal proposta biex natu 30 miljon f'assistenza mikrofinanzjarja makrofinanzjarja li Repubblika Kirgiza. Nispera li din setejn biex jissolvew il-problemi li għanda din ir-Repubblika waqt din il-kriżi u b'mod partikolari wara l-problemi li kien hemm f'Ġunju tal-2008. Kien hemm it-tranzizzjoni għad-demokrasija u kien hemm elezzjonijiet parlamentari trasparenti, però kien hemm ukoll problemi waqt dawn l-elezzjonijiet. Nisperaw li daw il-flus jgħinu biex ikun hemm riformi demokratiċi. Rigward is-soluzzjoni illi binna fuqa fil-każijiet legali, jiena naħseb li demokrazija Ewropea għandha jkollha rwol aktar importanti biex tippromovi id-drittijiet umani. Issa, is-Sur Kazak. Grazzi, President, Komissarju, kollegi, għal-kem Republiku Kirgġiza miex fl-ambitu tal-MFA tal-Unjoni Ewropea, l-isforzi pro demokraċi tal-dan il-gvern biex jistabilixxi demokrazija u riforma dan issa sar sħab importanti l-Unjoni qed tipprova tagħti dan l-MFA u natu assistenza ta' 30 miljon. Aħna il-liberali għanna xi tħassib dwar din il-ħaġa minnaħat tal-Ministeru Finanzjarju tal-Repubblika Kirġiza u anki rigward il-konformità interna. Għanna u kol tħassib fuq id-drittijiet umani tal-bnidem emmek, specialment wara attenzjonijiet li kien hemm interetniċi. Però aħna nemnu illi Repubblika qed tieħu l-passi meħtieġa biex telimina ir-riski. U dan se jwassal messaġġ il-pajjiżi l-oħra fl-inħawi biex imorru fi triq ta' demokrazija dana kollu hemm riżultati negattivi wkoll. Il-Kummissjoni m'għandix eh, tisospiż il-Kummissjoni għandha tapplika il-prinċipji tagħha. Jekk is-sitwazzjoni se tkompli tmur għal ħażin irridu nużaw il-prinċipju ta' inqas għal inqas. Rigward il-kwistjoni prinċipali jiġifieri l-komitoloġija jiena nemmen li l-Kummissjoni u l-Kunsill u l-Parlament Iridu jagħtu eżempju hawnhekk biex nużaw is-sens komun ħalli nilħu kompromess raġonevoli ħalli nimplementaw it-Trattat tal-Lisbon. Grazie Grazzi ħafna. Signora Kiel Nissen issa. Grazzi wara il-vjolenza etnika li kien hemm f'Ġunju tal-2008 u l-adozzjoni ta' Kostituzzjoni ġdida, Repubblika Kirgiza qiegħda fit-triq ta' demokrazija u eh, l-Unjoni Ewropea appoġġat lil dan il-pajjiż f'iru effettwat ħafna mill-kriżi. Kirgistan kien eh, mażul bħala eh, il-pajjiż pilota għal programm tal-Unjoni Ewropea. Però s-sitwazzjoni id-deteriorat ukoll minkejja li kien hemm provi ta' tortura fil-ħabsijiet xorta għatem xisir f'din situazzjoni. Hemm partijiet fl-Ewropa fejn il-minoranzi Uzbeki qed jiġu maħqura fil-kapitali dawk qrib l-awtorità Fanuvom, novembre, un chercheur d'international taw fastidju anki lil diversi nies. Kien hemm arresti minnaħa tal-ġenti tal-KGB wara li ġew konfiskati wkoll computers u għodda oħra tax-xogħol dawk li jiddefendu d-dritti eh, tal-bnidem ġew interrogati wkoll. Dan naturalment qed jikser il-ftehim li iffirma ir-Repubblika Kirġiza Sinjura Ashton marret hemmhekk u tkemmet dwar kasta ta' Ashkanov. L-Ewropa mhux se assistenza finanzjarja eh, mingħajr il-matara titjib. Aħna maħnissa nivvotaw favur din il-proposta. Irrid ikun hemm irridu nkunu nafu eżatt se jsir mill-għajnuna li senatu aħna tal-Unjoni Ewropea. Irrid imur riforma u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Grazzi ħafna sur Paxka. L-Onorevoli Paxka, grazzi President, Kummissarju. Hemm problemi ekonomiċi li seħħu fl-2008 li waslu għal vjolenza etnika il-gvern provizjonali prova jistabilizza s-situazzjoni politika hemmhekk u jimplementa riforma demokratika u jwassal il-pajjiż għal elezzjonijiet demokratiċi. Madana kollu il-proċess huwa fraġli ħafna minħabba l-istabilità ekonomika. Skont l-analiżi, il-pajjiż għandu deficit ta' 330 miljun euro fl-2011 u l-2012 il-Kommissjoni Ewropea qed tissuġġerixxi li nagħtu assistenza lil Kirġistan biex napoġġjaw id-demokrazija dan permezz ta' 30 miljun euro nofs forma ta' self u nofs forma ta' grants. Din l-assistenza finanzjarja se tħalli l pajjiż eh, jirbaħ periodu u jimmina il-violenza li qed issir u jkompli saħħa l istituzzjoni demokrazija. Jekk veru jsir dan allura l-nanijiet tal-Unjoni Ewropea ikunu seħħew. Però il-Kummissjoni Ewropea għandha tara jekk il-fondi li qed fil-fatt u se jġibu ir-riformi li tixtieqi. Grazzi ħafna. Issa nixtieq nilqa lill-Kummissarju Borġ li għadu kif wasal hawnhekk fis-Salamana. Issa Sinjura Stasen. Grazzi President. L-Ewropa qed tiġilet kontra kriżi ekonomika kbira l-istati membri qegħdin stretti u ċ-ċittadini qed ibatu. Kif nistgħu noqogħdu nħarsu lej pajjiżi li lin minna jekk aħna laqasna fuq nieħdu ħsieb ta' nfusna? Sissa diġà tajna madwar 7 biljun dan normalment ikun bħala rigali lil pajjiżi li jkunu qegħdin jaħdmu biex jiġildu l-korruzzjoni din id-darba hija r-Repubblika Kirgiza. Imma aħna suppost qed ngħinu l-pajjiżi tal-viċinat tal-Ewropa, issa din qiegħda din ir-Repubblika qiegħda madwar 7000 km il-bot il-bot mill-Unjoni Ewropea hija ġar ta' ċina fil-fatt mhux tal-Unjoni Ewropea. Hemm ħafna attivisti li qegħdin il-ħabs hija waħda mill-iktar pajjiżi korrotti fid-dinja u l-Unjoni Ewropea settija 30 miljun euro li 5 miljun minnhom se jkunu rigal għalija biex tonfoqhom kif triqi bħalissa aħna qegħdin kollas finanzjarju imma l-Unjoni Ewropea tibqa' tħallas il-flus daqs li kieku mu qed jiġri xejn. Il-flus ta' taxxi ta' ċittadini Ewropej qegħdin jittieħdu biex imbagħad l-Unjoni Ewropea tagħti għajnuna bħal din lil pajjiżi li qegħdin daqshekk il-bot. Eh, L-Unjoni Ewropea għandha bżonn tieqaf tagħmel affarijiet bħal dawn. Grazzi. Grazzi ħafna. Onorevoli Stassen. Issa is-Sinjura Jegle. Grazzi President, Komissarju, nil-għawk maħna. Jina favur dawn il-flus nsejnu taw il-Repubblika Kirgiza fl-2010 Kien hemm ħafna taqlib fil-pajjiż imissa hemm stabilizzazzjoni u sitwazzjoni kif inhi bħalissa importanti illi flimkien ma' pajjiżi oħra internazzjonali nagħtu l-appoġġ tagħna wkoll. Tajjeb li namlu kondizjonijiet meta nagħtu għajnuna bħal din, pereżempju li l-drittijiet tal bnidem jiġu rispettati u l-istat ta' dritt u d demokrazija. Tajjeb ukoll li naraw fej se jmorru il-flus u naħdmu mal-autoritajiet kirgizi bħalli naraw li daw 30 miljon jintużaw mod kif suppost. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea li tara kif se jintefqu dawn il-flus. Ħalli din ir-Repubblika ma tiġix dipendenti fuq l-għajnuna tagħna imma titgħallem issolvi l-problemi tagħha stess. Ir-Repubblika Kirgiża impenjat ruħa biex iġib aktar demokrazija u rikonċiljazzjoni. Seġib ukoll riformi politiċi u soċjali u dan għandu jsir permezz tas soċjetà. L-Unjoni Ewropea għandha tagħti l-appoġġ, però għandha tkun kapaċi wkoll illi tikkritika bil-miftuħ. Irridu nkunu kredibbli. il repubblika Kirgiza mandiġ soffri meħabba nuqqas saftejn fl-Unjoni Ewropea. L-Azja hija importanti ħafna għall-Ewropa u allura naħseb li dan l-MFA huwa importanti ħafna għar-reġjun kollu. Grazzi ħafna, Sinjura Jegle, issa Sur Rinaldi. Grazzi President, Kummissarju, Eżisibib, minn armantenni tħassib li diġa ġi espress minn naħa tal-Parlament Ewropew u anke mill President Moreira u ċar li dan l-MFA ikun importanti ferm. Min jifhem xem fir-reġun dan huwa qatt mhux biss ta' politika kommerċali iżda anke fir-rigward ta' kwistjonijiet barranin, il-politika barranija hija importanti li dan il-pass nagħmluh. Il-Kirgistan kien wieħed minn dak li il-pajizi li wieġeb minn ta' qudiemnet tal-isfidi ta' pajizu, żviluppa demokrazija tajjeb u bil-ħażin tiegħu bħalissa qegħdin lura, ovvjament, iżda sar membru wkoll tal-Organizzazzjoni Dinija tal-Kummerċ hija soċjetà ċivili mqanqna ħafna ħajja kien hemm ħafna ġrajiet koroħ rajna rvelli f'dawn l-aħħar xhur ukoll li qed iżdiedu dan kollu għandu prezz qare, speċjalment f'pajjiż fejn hemm ħafna faqar din l-għajnuna taħti fidejn il-Kummissjoni u anke l-Unjoni Ewropea ta' dija rwol kruċjali flimkien mal-awtoritajiet tal-Kirgistan għal twetti ta' riformi strutturali. Naħseb li dan jista' jkun ta' kontribut biex jagħmel tajjeb ukoll rwol dejjem jiżdied tar-Russja u anke taċ-Ċina f'dan il-pajjiż u rwol min-naħa tal-Unjoni Ewropea tal-Kummissjoni Ewropea li jrid jitwettaq b'ċertu eh, kawtela speċjalment fir rigward tas sostenibilità soċjali ta' kull riforma. Pajjiż Eh, ta' faqar ta' dinjeta kbira iżda pajjiż li skonti huwa jistħoqlu jirċivi din najnuna merit isir mantur ukoll fil-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. Infakkar ukoll il-każ ta' Aziman Askarov, rappreżentant tal-minoranza Uzbeka fil-Kirgistan. Grazzi. Kollegi Peta Lepite. Sur Pitele, Grazie ħafna. Ir-Repubblika Kirgiza hija waħda mill-pajjiżi ta' l-Asja u din marret u din għaddiet minn perjodu post-sovjetiku li waslu għal dak li seħ fl-2010 dan effettwa wkoll l-ekonomija tal-pajjiż fl-2010 il-ċittadini ridu riforma kostituzzjonali u l-pajjiż beda miexi fuq triq ta' demokrazija parlamentari. Din hija sfida kbira naturalment kemm għar-Repubblika fiha nfisha kif ukoll għal pajjiżi ġara tagħha tal-viċinat tagħha. Jina personalment fl-2005 stajt nara situazzjoni komplessa f'dan il-pajjiż. Għax kont hemmhekk. Ir-Repubblika Kirgiza hija pajjiż li għaddejja minn situazzjoni makroekonomika diffiċli u dan qed jisfida id-demokrazija fil-pajjiż. Jiena kuntent li l-Parlament Ewropew eh, qed jikkonsidra din l-assistenza u nisper n innovatur fa' vorija. Issa nagħdu l-proċedura kaġ L-Unjoni Ewropea is-Sur Molzer ma nexxiliex iġib l-influenza tagħha fl-Azja ċentrali il-fatt li 715 biljun li ġew imweda ma inatawx ma żiedx il fiduċa fl-Ewropa. Ir-Repubblika Kirġiża mixja lejn id-demokrazija iżda kien hemm violenza fl-2010 u allura dan iħalli ħafna xisir fil-pajjiż. Id-dittijiet tal-ċittadini ħafna drabi jinkisru kien hemm diversi każijiet u allura qegħdin naraw illi qed hemm ħafna xisir fl-aspett ta' drittijiet tal-bniedem. Dan jiddependi jekk ir-riformi u sejġu implementati u prattikati mis-soċjetà lajnuna minnaħat tal-Unjoni Ewropea flimkien ma lajnuna minnaħat tal-Russja eh, tista' tkompli tħeġġeġ daw ir-riformi. Aw iktar min nixtieq jitkellem taħt il-proċedura KHDI? Le, mela nixtieq issa nagħti l-Kummissarju Degu. Mr. President. Grazzi, President. Numru ta' membri għajmu mistoqsija għala qed nagħtu din lajnuna makrofinanzjarja. Lil pajjiż bħal Kirgistan li mhux parti mill-viċinat tradizzjonali tagħna. U għaliex qiegħed pajjiż il-bot minna ġeografikament. Jiena nixtieq ngħid li r-Repubblika ta' Kirgistan hija parti mill-viċinat tagħna fil-livell ġeostrateġiku ma' dik kwistjoni oħra. Issa l-kwistjonijiet għall-insistenza makrofinanzjarja skont ċertu ċirkostanzi eccezjonali għaraw li hemm il-possibilità li natu proċeduri barra mill-qafas ewlieni tal-MFA. U fil-każ tal-Kirgistan, ċirkostanzi eccezjonali bħal dawn huma inklużi għall l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea għal ehm, demokrazija parlamentari fiħdan il-Kirgistan. Numru ta' kollegi Eh, saħqu fuq id-demokrazija parlamentari mwera u fraġli fil-pajis ta' Kirgistan naqbel, iżda dan huwa pajis fraġli, dajjef u għalek rridu nejnuħ jekk aħna rridu tassow nejnu li jkun hemm demokrazija f'dal pajis. Rridu nejnu biex ikun hemm stabilità ekonomika dejjema f'dan il-pajis, f'żmien diffiċli fejn nafu li l-awtoritajiet qegħdin ixekklu biex ikun hemm irvelli interetniċi u nittamaw li dan ma jkomplux jimxu lilin l pajjiżi oħrajn. Kirgistan huwa wieħed mill-pajjiżi tal-Asja ċentrali li m'għandux riżorsi naturali. Barra minn hekk jiddependi mod kbir fuq kummerċ ma' pajjiżi ġirien. Barra minn hekk għandek problemi ta' minoranzi f'dawn il-pajjiżi bħal pereżempju ġew ikkwotati l-eżempju tal-minoranza Uzbeka fil-Kirgistan. Barra minn hekk l-orjentazzjoni ġenerali tal-Unjoni Ewropea biex nagħtu appoġġ aktar l dawn il-pajjiżi jimxi mal-prinċipji demokratiċi nixtiequ li ħadnuhom nafu li mhux direttament eh, dan u l fatt imma m'hemmx għalfejn il-konvenzjoni li dan din l-għajnuna hija ġusta. Id-deċiżjoni tagħna għalhekk biex nagħtu assistenza makrofinanzjarja hija waħda xirqa. Mbagħad għandek l-aspett istituzzjonali jekk tistax tasal għal qbil bejn il-Kunsill u l il parlament fuq liema proċedura għandha tintuża hija kwistjoni ta' relazzjonijiet bejn il-Parlament u l-Kunsill fil-fatt. Madana kollu, il-mistoqsija din. L-assistenza għanda tinqabad bħala ostaċ għal din it-tilwima jew le. Għalek jiena nemmen li rritu krem sforz ġenwin biex nelbu dawn il-problemi u nimxu lejn id-direzzjoni li natu lajnuna l-Kurgistan. Bekk nħedġeċ il-Kunsill u l-Parlament biex dan jamluħ. Grazzi. Il-President. Grazzi Kummissarju. Issa naħħar kellim il-rapporter Sur Moreira. Aziz President. Nirringrazzjak. Hemm żewġ raġunijiet tajbin biex nappoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni. L-ewwel nett l-assistenza makrofinanzjarja mhix rigal imma huwa self u investiment fi stabilizzazzjoni ekonomika u l-konsolidazzjoni ta' tranzizzjoni demokratika fil-Kirgistan l-assistenza makrofinanzjarja ħatkun soġġetta għal ċertu kondizjonijiet, speċjalment istat ta' dritt, l-ewwel qabel kollox. Dan nistgħu naraw hawnhekk għax jekk nagħtu ħarsa lejn l-artiklu 5 tar regolament tara li hemm referenza espliċita għal kundizzjonijiet memuża għal ġlieda kontra il-frod u l-korruzzjoni. Irridu naraw jekk l-Unjoni Ewropea għandix tmur kontra l-assistenza ta' l-Kirgistan bażi tal-pajis tal-problemi interni tal-pajis jew inkella għannix nużaw din l-assistenza biex bekk natu aktar xprun għal kapaċitajiet tal-Kirgistan biex niksbu progress fil-proċess ta' demokratizzazzjoni u anke għall iżvilupp ta' dan il-pajis. Jien naħseb li laqważla hija din aħarija li semmejt. Jiena għalhekk nixtieq li konnem l-appoġġ sħiħ għal proposta tal-Kummissjoni u għall-assistenza makrofinanzjarja għal-Kirgistan. Grazzi, grazzi l-rapporter. Signori, eżis kollegi, dan item id-dibattitu fuq dan il-punt, il-vot ser seħ għada f'nofsenar.